għal il-ftajim ta' Mercosur jġbor fih żvilupp sostenibbli eh, li huwa b'saħħtu u dan jagħmel tajja pal standards iktar għolja li se tqabbilhom ma' ftemiet oħrajn bħal tiegħi mal-Ġappun. Jew il-parti kummerċjali tal ftajim globalizzat mal-Messiku. il ftajim ta' Mercosur jiġbor fih artiklu partikolari fuq il-bidla fil-klima eh, li jimpenja u jorbot ta' klikum biex jiddaħħal il ftajim ta' Pariġi li hemm impenju wkoll fuq deforestazzjoni fuq inizjattivi tas-settur privat għan ber per eżempju biex ma jfittxux il-ħam minn partijiet osma deforestati. Il-kapitlu eh, ta' kummerċ u koll jħares lejn il-sostenibilità tal-foresti u salvagwardi fuq il-agrikoltura sostenibli li jinkludi wkoll azzjonijiet fuq il-katini ta' provvista ta' karbonju zero, ta' emissjoni zero, bħal pereżempju wkoll eh, li daħal moratorju tas soj fuq il-foresti, il-Brazil, brażil Il-kapitlu kol ta' żvilupp sostenibbli jinkludi artikli tematiċi fuq aspetti kommerċjali marbuta ma' risorsi naturali pal huma l-biodiversità, il-foresti, is-sajt, inkluż niġildu il-total njam illegali. U eh, l-idea li li konna eh, eh, stemiet u diskussjonijiet ma' Mercosur fuq dawn il-kustenijiet kummerċali għanna lista ta' osmat potenzjali ta' kooperazzjoni billi naraw illi appoċ għal agenda ta' sostenibilità u jati ċans li l-organizzazzjoni u soċjetà tal-soċjetà ċivili biex ikollhom ruol attiv biex jisemmew leħenhom fuq tħassib li għandhom inkluż dawk Signor President, il- kapitlu fuq il-kummerċ u żvilupp sostenibbli huwa vinkolanti legalment u wieħed jista' jimplementah ħieh huwa soġġett għal ehm, proċedura ta' riżoluzzjoni ta' tilwim fejn nuqqas ta' konformità hija meqjusa taħt il-konsultazzjonijiet tal-gvern. Jekk il-kwistjoni mbagħad ma tiġi solvuta mbagħad jista' jkollok panel indipendenti tal-esperti li jistgħu jiġu indirizzati u konsultati biex jgħaddu tagħhom. Ir-rapport rakkomandazzjoni mbagħad titri pubblikata sabiex bekk inti jista' jkollok segwitu minnaħa ta' parti partit interessati kif ukoll mill-istituzzjonijiet rilevanti tal-partiti differenti. Sal-partiti differenti. Jina naf illi intom ħad taħdmu bis-sfiq għal iktar mekanizmu b'saħħtu għal inforzar b'iktar sanzjonijiet. Dan diġà diskutejnieh fil-Parlament kif ukoll fil-Kunsill. Għabbażi ta' dan, il-Kummissjoni kixfet eh, pjan ta' ħames punti biex il-kapitli eh, tal-iżvilupp ikunu iktar sodi u effettivi. U kif rajna fil-kas ta' riżoluzzjoni ta' tilwim fil-Korea da' mumiex kien firaħ biss. Dak li nkiseb il-Mercosur minnaħħa ta' il-sostenibilità ambientali huwa riżultat ta' negozjati twal u bsin dawn l-impenni huma sfida għal pajjiżi Mercosur imma huma lesti li jirfawom. Aħna għandna kull fiduċja illi ftehim mal-Merkosur illi kontribwixxi għal kummerċ sostenibbli fir-reġun inkluż impenn vinkolanti Merkosur biex ikollna l-implementazzjoni tal ftajim ta' Pariġi ħaj jipprovdi l-Unjoni bil mm, avvantagġi biżejjed u l influenza biżejjed biex nistaw nistgħu nmexxu l qoddim ir-ranijiet tagħna nasa sostenibilità il-nirien li rajna fl-Amazon huma rappreżentanti tal-sfidi sostenibilità illi għandha Mercosur. Iżda, Sina President, jiena konvinta illi din huwa din huwa bizz permezz ta' xogħol mal-Mercosur u ħidma rib magħhom illi ħajkonna it-trasformazzjoni globali li tant nixtiequ naraw. Grazzi tassew. Thank you very much, Madam Ministru. Grazzi tassew. Nadi l-Kommissjoni, Kommissarju Hogan. Thank you very much, Madam President, uh, honorable members. Grazzi, membri onorevoli, jenna tassew kontent li għanda l-opportunità li nekontribuċi għal dan id-dibattitu. Nilqa l-opportunità biex uh, nħosem um, diskussjoni li ntaqat uh, pont uh, ċentrali il-Green Deal tal-Kommissjoni u il- um, il FTA dej il-Merkosur l-Unjoni. Il-Green Deal ta' Komissarju von der Leyen li prezentatinna ġimgħa l-oħra hija strateġija wiesa tal-Komissjoni b'opportunità biex insaħħu il-benestri tal-ċittadini tagħna u tal-pjaneta kollha bil insaħħu nbidlu il-modell ekonomiku tagħna u ambizzjuż biex inkunu neutrali klimatikament tal-2050 naqsu l-emissjonijiet, nerġgħu nirstawraw il-saħħa tal-ambjent naturali nħarsu il-ħajja tal-annimali, slavaġ u illi nerġgħu nagħtu lura sostenibilità ta' ħajja għal nies u ċittadini tagħna. Dan ifisser li jkun hemm investimenti produzzjoni bidla fil-produzzjoni tal-konsum u l-politika kommerċ tagħna irid jgħaddi rwol tiegħu. Irridu naraw li dan isseħ fuq il-livell unilaterali u bilaterali li wkoll e, ndaħlu ftehimiet eżistenti fil ftemet li għandna bħalissa pereżempju l-ftehim ta' assoċjazzjoni mal-Unjoni Ewropea u Mercosur. Nasab li dan il-ftehim jista' jwassal biex niksbu il-Green għandi l-fatta mezzi per jiet xaħat, xi ħadd hekk għax jiena kont ukoll involut personalment fin-negozjati pal marrajna fil-FTAs reċenti ħajkollok kapitlu fuq il-kummerċ sostenibbli illi jagħti impenn legalment vinkolanti biex jimplementa il-ftehim ta' Parigi li jfisser li aħna nkunu nistgħu eh, naħdmu mal-Brażil kif ukoll ma' pajjiżi oħrajn ta' Merkasur ta' dak li huma qalu li ħajtuna tal-2030 taħt il-ftehim ta' Parigi. Da ma kienx il-każ qabel ma' sajna eh, firmajna il-bi fil-Brażil. U dana ġej minn wedit mill-Brażil biex niksbu deforestazzjoni illegali fil-Amazon biex nerġgħu nistawraw u nerġaw nkabru foresti ta' 12 miljun ettaru u biex nwaqfu i prassi illegali tal-foresti ta' tuħ tal-sġar. Dan huwa fil-ftim. Il-kapitlu ta' sostenibilità wkoll jindirizza biodiversità, l-ekonomija ċirkolari, ġestjoni tal-iskart kif ukoll imġieba ta' negozju li jkun responsabbli fil-katini tal provista li huma kollha importanti pal aspetti tal-Green Deal. Il-kapitlu tiegħi wkoll jarra fil-dritt taż-żewġ naħat li jieħdu miżuri biex isejsu reġistrazzjoni fuq il-prinċipju ta' prekawzjoni. U din hija l-ewwel darba li dan ġi msemmi mod espliċitu f'maftajim ma' eh, blokk ta' sportazzjoni kbir. il il-ftejjim ukoll ser jgħin biex il-konsumatur jibqa' b'saħħtu imma wkoll ħajjagħmel salvagwardja tal-standards tagħna tas-saħħa. E, il-parti ta' kooperazzjoni politika jibassar kooperazzjoni għabbażi tal-Konvenzjoni ta' Ġus Maquda fuq kol ta' Pariġi sabiex inkunu nisaw naħdmu flimkien biex innaqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet effett serra dan ukoll ser naraw fil din il-parti tal-ftejjim b'dispożizzjonijiet tal-dialogu kooperazzjoni kwistjonijiet fal mumar pra u enerġija. U din it tjal dawn it-tuna l l-Unjoni Ewropea m'għandhomx illum il-ġurnata għal din ir-relazzjoni tagħhom mal-pajjiżi Mercosur Il-ftejim tal-Mercosur kol jikontribwixxi għal ftejim tal-Green Deal ukoll għal għaniet oħrajn. Eh, ħafna minn dawn il-prodotti ħadar ħajkunu liberalizzati, nkunu nistgħu nagħtu ktar servizzi ambjentali, il-ftejim jista' jnaqqas il-carbon footprint tal-produzzjoni tal-Mercosur. il ftajim se jħeġġeġ iktar ehm, akkwist pubbliku, aħdar eh, u prassi tajba, regoli tal-IPR u eh, oqs aktar b'saħħithom ikunu jistgħu jaraw li jkun hemm trasferiment tar teknoloġija u rridu kol ninvolvu soċjetà ċivili fl-implementazzjoni fil-ftehim kollu kemm hu inkluż l-implementazzjoni ta' TSD. Dan jippermetti biex soċjetà ċivili f'pajjiżi terzi illi jżommu l-gvernijiet eh, tagħhom responsabbli pal jagħmlu fl-Unjoni Ewropea. Aħna pal dejjem nħossu l-implementazzjoni importanti u għaldaqstant rridu nkunu iktar assertivi fil-qada tagħna fil-politika ta' TSD għal-mod tal-linjat mal-punti ta' azzjoni li ġi firmat fi frar. Nasser tal-Parlament li aħna ħanibqgħu seba' għajnejn fix-xogħol tagħna u kompetenzi tagħna aħna wkoll ħanaħtru wkoll ehm, uffiċjal ta' nfurzar kummerċjali u ħajkun rwol ġdid mhux biss għal kwistjonijiet ta' ċessassu imma wkoll għal kwistjonijiet ta' kummerċu sostenibilità li l narfu huwa importanti biex insaħħu il-punti ta' attenzjoni importanti. Allura tembi li ngħid li aħna mhux tal-li għandna bżonna ma' parti essenzjali ta' kull ftehim biex aħna nappoġġaw il-Green Deal f'ħafna mezzi Grazzi Kommissarju, grazzi fissem il-gruppi politiċi, fissem il-grupp tal-IPP, Issur Zimon. President, signori, il kompatibilità ta' Green Deal il-ġdid u l-Mercosur u eh, hija ħaġa tajba. Il-FTA hija żieda eh, tajba ħafna ma dak li għana diġa. U punt importanti ħafna fi storja leġislativa li għall-ewwel darba aħna għanna mekanizmu ta' implementazzjoni għal ftejim multilaterali illi ser riżomm mal-standards soċjali eh, li ma kiku ma kinux jiġu mwizna minn ftejim u li kiku ma niprovawx dan ftejim partikolari kiku għan spiċaw situazzjoni illi hija waħda kummerċali minn regoli kummerċ minn regoli Allura dak li jenna unnek minnaħa u li nkonna kummerċ ħiles li ma jkunx regolat, ma mbagħad dan ikun kummerċ ħiles regolat Rridu nażlu bej waħda oħra. U aħna edna li fil-bidu dan din il-kummerċ ikun ġustu regolat u importanti. Allura aħna nridu nkonkludu dan il-ftejjej, maħna rajna qabel is-sajf. Qabel ma daħal fis-seħ dan il-ftejjim, ma kanniex mekanizmu fis-seħ biex nitkellmu fuq in-nirien terribli fl-Amazon. Jiġifieri issa kellna kustjonijiet kbar li kienu xaqsmu ma rrit tal-ambjent, dekonstruzzjoni ta' strutturi soċjali fis-soċjetà. Iġifiri, mhix sew li konna dan noqogħdu nferxu l-biża fuq il-Merkosur, fuq il-ftijiet tal-Merkosur billi ngħidu nofs veritajiet mhix aċċettabbli jekk aħna rridu protezzjoni tal-klima, jekk aħna rridu immorru li lil mis-simbolizmu tal-politika mela u importanti essenzjali anzi li l-partiti partiti jimxu l-qoddim u li kulħadd iżomma l-istandards tagħna bħala Unjoni Ewropea. U dan huwa pass importanti ħafna f'dik id-direzzjoni partikolari grazzi tassew. Thank you very much now on behalf of the group of the Progressive Grazzi issa Fisem l-essendi l-Onorevoli Van Brandt, grazzi ta' sewedis kollegi. Jifet qabel l-Europa edha fl-adba ta' era ġdida. U fil-Green Deal li jmiss aħna rridu ġejjien li huwa iktar ġust, iktar sostenibli u li huwa eh, jipproteġina kontra bidla fil-klima. Fl-istess ħin ġimgħa li għaddiet ukoll kellna nħabtu wiċċna ma kop li ma kienx nirnexxawis eh, f'Madrid jgħin idwa kif inhi waħda minn wieħed mill partijiet li kienu parti mill-tim ta' negozjati kienu l-Brażil. U għalhekk wasalna din riżultat tan diżappuntanti jiena mhux se ħares ebda tip parti mill-foresta li ħajjiġu sfruttati dak il daqal Bolsonaro, mela nista' nagħmlu aktar ċara minn hekk. Ejja ngħiduha, ah, qas biss tgħaddilna minn moħħna illi l-diwa tagħna, il-produtturi tagħna jridu jagħmlu sforzi li ma bħal tagħhom fl-industrija minn bad fit-tesini politika kummerċjali ħajjibqgħu kif huma. Aħna ma nistgħux niftu s-swieq tagħna f'dawn il-pajjiżi li fl-istess ħin qegħdin jippruvaw jgħalaw il-flus fluq din il-kompetizzjoni. Għax kufraħ mill-aħħar kunu qegħdin jiġru lejn tmiem. Eh, aħna jina nejda kifini maħna mannix maġoranza fl-FTA fuq l-FTA fil-Mercosur ta' dija kifini bħalissa. Għandix provi, kolli nejt, għandix provi, imma għandi esperienza f'dan il-parlament ta' kif imxu l-affarijiet u għajja ħan nejdilkom għall-essendi xinu importanti fis sena li ġeja. L-ewwel aħna irridu li il-pajizi tal-Mercosur imma mod partikolar il-Brażil illi jitbiddu l-attitudni tagħhom. Jekk dawn rridu jkunu msieħba tagħna, irridu jkunu l-imsieħba tagħna meta niġu għal miżuri fuq il-bidla fil-klima. It-tieni net, aħna rridu kondizzjonijiet pre-ratifikazzjoni. Aħna rridu bidla fil-linja ta' politika fi Brażil fuq l-Amazon. L-aħħar u mhux lanqas jien qed inħarsan il-Kunsill hawnhekk ma' partikolari, imma wkoll il-Kummissjoni, jien rrid nfakkar illi aħna fil-Parlament għandna talba ila d-deja li xid kapitli ta' TSD ikunu ħafna iktar inforzabli legalment u dak jinkludi sanzjonijiet għaliex inkella il- il-karta tal-kapitlu ta, ta, ta, ta, fejn ma miktub it-TSD u għal xej. Għana nużaw inqas eh, karta u naddu minn klima l-fatti minn flok. Touch now on behalf of the Renew Europe Group for two minutes, Senor Cañas, por favor. Grazie, President. Grazzi, Sinjura President. Għalfej edin għaw nitkelmu fuq il-kompatibilità tal-ftim ta' Mercosur mal-Green New Deal u, mal u, u mux il-ftejmit kollha kummerċali. Għax, aħna edin niprofaw nsibu għadu ġdijt. U aħna diġa għala surġado, il-Sinjura Komissarju von der Leyer, President, qalet li l-politika kummerċali tista' tgħin biex aħna nikkollaboraw ma' sur ma' nimsieħba tagħna fil-fremi tanka fuq il-klima. U tajjeb dan. Mela, daħal dan, dan il fejm għandu, dan il-prinċipi għandu eh, kapitlu speċjali fuq l-ambjent IVA għandu it-twetti ehm, tal-ftejm ta' Pariġi bħala parti mill-ftejm IVA ġew rettifikat mill-pajizi tal-Merkosur u qed jimpenjaw ruhom li li jirratifikaw IVA. Mela għalfej qed tagħmlu dawn il-viżjonijiet apokalittiċi u dil-biża kollha għaliex Iva vera li imma li sabiex il-ftejn fuq il-klima jkollu impatt irridu nkunu nistgħu naħdmu u aħna iffirmajna biex niksbu dawn l-anijiet. U mhuwiex bil-ċertu eh, propaganda populista li ħan niskunna nistgħu niksbu riżultati għal dawk li huma n-nirien imma biftejim u miżuri għanna bżon nirrispettaw il-stat ta' dritt u id-dritti tal-niedem irid ikun hemm sistema marbuta ma' dawn il-miżuri. Aħna rridu li jaħdmu fl-imkien magħna. Dan huwa l-ewwel ftehim li l-Merkosur qegħdin jiffirmaw għan blok. U hemm ċertu impenji komuni, valuri li qed jiġu obbligati li jżommu. U minkejja dan hemm nies li qegħdin jimbuttaw biex dejjem inkunu kontra dawn il-ftehim meta jpoġġu fuq qudiem il-problemi eh, nazzjonali u dejjem jagħmlu eh, gideb u fake news. Aħna irridu naraw il-benefiċċji reali. Issa jekk inħarsu lejn jekk huwiex fil-fatt kompatibbli mal-prinċipji ta' suq ħieles aħna nistgħu nwiġbu iva, assolutament iva. Gracias now on behalf of the group. Grazzi sa fissem il-grupp tal-ħodor u l l-Onorevoli Cavazzini. Iva, l-Komissjoni qalet li l-Green Deal ħajkun proġett ċentrali ħames snin li ġejjin jiena nilqa dan il-punt. Il-Kummissjoni mhijiex qed tirreaġixxi biss għall kriżi tal-klima, imma anke għall xiren ta' eluf ta' studenti li kienu fit-toroq f'dawn l-aħħar ġimgħat. Il-Kummissarju von der Leyen nifisha tajt li l-Unjoni Ewropea trid tkun neutral dak li l-klima li huwa l-klima sal-2030. Ġifieri dan irid jaffettwa l-setturi kollha inkluż l-ekonomija. Imma l-impenn ta' Sinjura von der Leyen kif jidħol mal-politika kummerċjali kurrenti meta nħarsu l-AFTM ta' Mercosur. Dan jimmina l-isforzi kollha tagħna ifisser aktar importazzjonijiet ta' ħalib, eh, laħam, etanol, is-soja huwa irħas. Dawn il-prodotti jridu jiġu prodotti ximkien. 20% tal-Amazon spiċċa iġġarraf fil-nirien. Dan huwa ċidinja ċifra doppja f'din l-aħħar sena. U imbagħad imbat eh, superfiċi għal eh, soja, jew inkella l-etanol, jew inkella il-bejjem. Din hija waħda mill-iżjed sistemi ekoloġiċi importanti u qed tinsab fix-xifer tal-kollass u qed nippermettu li dan isir permezz tal-politika ekonomika kummerċali. Il-Kummissjoni qed tgħid li trit Green New Deal, trid tnaqqas l-użu tal-pestiċidi pereżempju, trid tipproteġi l foresti Ewropej. Imma l-Merkosur tagħmel il-kontra ta' dak li aħna tnajdu li rridu nagħmlu fl-Ewropa. Jekk il-Kummissjoni hija serja dwar dan il-Green New Deal, mela f'dak il-każ hemm bżonn li nassiguraw li hemm ukoll koerenza fil-politika kummerċjali tagħna. U dan jifissa ir-regoli għal politika kummerċjali għas din li ġejjin U issa wasal iż-żmien li inqattaw ir-regoli antiki u nsibu mod ġdid kif nistgħu nibnu politika kummerċjali mal mercosur Għandna bżonn ta' katini ta' tforniment sostenibbli, hemm bżonn ta' leġiżlazzjoni f'dan il-qasam għanna bżonn li konna l standards soċjali u koll li bħalissa m'għandniex hemm bżonn inħarsu lejn il-prodotti u il-proċessi ta' produzzjoni għandna bżonn forma differenti hemmhekk u għandna bżonn ta' protezzjoni tal-klima f'kull kapitlu tal-ftehim kummerċjali tagħna imma il-ftehim tal-Merkosur le m'għandniex bżonnu kif inhu grazzi. Grazzi ħafna fisem l-grupp tal-ID għal żewġ minuti sir buħħaj. Segħeri kollegen, das. Grazzi ta' Sinjura President, Eżist kollegi Il-Mercosur seta kien ftejm ta' suċċess. 35% ta' tnaqqis ta' dazi u tariffi bejn l-Unjoni Ewropea u l-Arġentina pereżempju se jħallu impatt sostanzjali. Din kienet opportunità eċċellenti għal bosta setturi differenti. U l-effett kien ikun wieħed pożittiv. U kienet tkun xi ħaġa illi Permezz tagħha permezz dan il-patt ekoloġiku kien kien ikun affarijiet pożittivi u ma kienx ikollna għalfejn niddiskutu dawn l-affarijiet. Issa qed nitkellmu dwar il- fatt li dawn il-pajjiżi mhumiex pożizzjoni li jixtru karozzi pereżempju li qegħdin fis-soq tagħna. Anke dan il-kontinent se jkollu rwol importanti ħafna fil-futur u żgur illi se jħalli effett fuq is-suq bħala parti dan il-fejm tal-patt ekoloġiku. Għalhekk rridu nħarsu lejn il-possibilitajiet fl-Ewropa u jekk dan hux se jkun ta' detriment għalihom. Dawn ma naħsibx li huma l-aħjar imsieħba tagħna fil-kummerċ, naħseb li stajna għażilna namsih baħjar, mhux dawk li għażilna fil-qafas tal-Mercosur. L-istampa lek li qegħdin qed tpittru li qed tibda l-Kummissjoni permezz ta' dan il-ftehim mhijiex dik li tidher li fil-verità. U naħseb li b'mod partikolari wara il-bosta bidliet li seħħew wara l-bosta avvenimenti li rajna eh, l-isplużjonijiet anke fis-settur tal-enerġija qed naraw li l-effetti huma ta' detriment eh, u u li mhux qed jiġu koperti minn dan il-ftejm minn dan il-patt ekoloġiku, konsegwenzi normalment eh, jiġu ikkonsidrati. Issa għal minuta u nofs is-sur Bourgeois. Eżis kollegi, il-Kummissjoni Ewropea trid toħloq postijiet ta' xogħol, trid toħloq eh, benesseri, trid tiġġieled il-tibdil fil-klima, fuq livell globali trid tinkludi nimsieħba tagħna. Tajjeb. Dan il-patt ekoloġiku u l-ftehim ta' kummerċi ħieles mal-Merkosur qed iwieġeb għal dawn eh, l-anijiet. U għalhekk l-industrija tagħna se jkollha aċċess preferenzjali għal swieq li kienu magħluqin fil-passat, dan għalhekk se joħloq postijiet tax-xogħol ġodda. Dan il-ftejm għalhekk huwa ftejm sostenibbli minn kull aspett. Il-ftejm ta' Pariġi jirrappreżenta wkoll parti integrali ta' dan il-ftejm Hawnhekk qed nitkellmu dwar forestazzjoni mill-ġdid. Għandna dawn il-prinċipju kollha li qed jiġu inklużi u għalhekk l-imsieħba tagħna fil-ftehimiet kummerċjali tagħhom iridu ħarsu lejn ir-regoli kollha li ġew stipulati fuq livell Ewropew. Għalhekk hawnhekk qed nitkellmu anke dwar regoli dwar l-arbitrazzjoni li huma raġonevoli u li huma aħjar mill-azzjonijiet ta' sanzjonijiet li ma kienu se jiġu aċċettati. Aħna għalhekk eżis kollegi inħossu illi jekk maħniex ser ninkonkludu dan il-ftehim, mhux se jkun ta' benefiċċju għal ħadd l u laqas għal nimsieħba tagħna. Grazzi tassew issa l-Onorevoli Scholz fisem il-Gwe, jekk jogħġbok. Grazzi tassew kollegi. Għal 20 sena ta' negozjati bejn eh, pajjiżi Ewropej u l-Mercosur għanna riżultati mhumiex sodisfaċenti qed nitkellmu dwar mandat ġenerali eh, mill-Kunsill u mill-Kummissjoni mingħajr l-ebda parteċipazzjoni tal-Parlament Ewropew. Approċċ neoliberali għall kummerċ ħieles Aħna ridna li nagħtu l-kontribut tagħna f'dan il-ftehim li jisħaq iktar fuq drittijiet individwali u kundizzjonijiet ta' impjieg. Dawn għandhom ikunu relevanti għal għal dan it-tip ta, ta, ta' negozjati, ma dawn ġew injorati. Għalhekk, insaqsu, dan huwa għaftejm li jimxi id mal patekoloġiku it-tweġiba hija le Hemm eżempju minnhom, pereżempju mira numru 13 qed nitkellmu pajjiż li għandu l-ikbar forsi fid-dinja li qed jinjora responsabbiltajiet tiegħu. Issa jekk wieħed aħarsen il-kundizzjonijiet tas-suq, dan qed iwassal għal eh, biex inaqqas l uċċuħ ta' raba disponibbli. Dan imur kontra kull ħaġa li ġiet imħabbra fil-patt ekoloġiku, dan mhux pożittiv għall biodiversità Jekk irridu li dan jitpoġġa fil-qalba tal-ħidma tagħhom, mela hemm bżonn ta' kriterji vinkolanti għall-ambjent u t-tibdil fil-klima. Dan huwa nieqes dan neħtiġuh fil-ftehim ekoloġiku biex ikollna politiki e, produttivi biex il-politika kummerċjali tkun qed timxi id fit ma' dan il-ftehim. Grazzi tassew issa fisem il-membri mhux affiljati l-Onorevoli Begin. Grazzi, President, kollegi. 906.000 ettaru ta' foresti intilfu, daqs li kieku inħara terz tal-Belġu 50 xhur. Ma nafx hemm bżonn ta' iktar provi biex naraw li pajjiż bħal dan u l-impatt li ħalli negattiv, l-impatt negattif tħalli fuq l-ambjent. Dawn huma qed joħolqu eh, Eh, qed jintilfu eh, eh, li u li huma responsabbli għal din it tal-foresta tal-Amazon. Iżda din mhix l-unika problema ambjentali ta' dan il-ftehim. Nafu li m'hemmx limitazzjonijiet fuq sanzjonijiet tal użu tal-pestiċida pereżempju fl-Arġentina u fl-Urugwaj u anke l-ġestjoni ta' riżorsi tal-ilma kif hemm fil-Paragwaj u l-Urugwaj. U fl-opinjoni tagħkom jekk dawn huma il-premesset naħdmu bihom. Kif ser kif ser naddu mbagħad biex nitkellmu dwar l-esportazzjoni ta' iktar laħam u lejn Ewropa. Għal xejn għal fejn ħanoqgħod ngħidu produtturi tagħna biex jirrispettaw standards għolja meta l-kompetituri tagħhom madwar id-dinja laqqas biss iridu jirrispettaw wieħed minn dawn l-obbligi. Għalfejn ħanoqdu nlimitaw l-emissjonijiet fl-Ewropa meta il-foresti fl-Amazzonja wasaltu waslu għal daqshekk miljuni ta' dissidu tal-karbonju. L-Amazon huwa il-pulmon tagħna u aħna għandna nkunu l-ewwel nipproteġuh. Iva, il-kummerċ dinji qed jiġi attakkat u aħna qed nippruvaw nirraġixxu permezz ta' dawn il-ftehimiet. Imma dan il-ftehim ma jikkonvinċinix aħna jridu naraw iktar garanzija produtturi Ewropej u pjantazzjoni li jipproteġi l-Amazon b'sanzjonijiet li jistgħu jiġu applikati u li jħarsu l-ambjent. Sa nikkonkludi billi ngħid il-fejm kummerċjali huwa importanti l-Amerikatina hija msieħba strateġiku għall-Ewropa iżda ma dan ma jistax ikun qaskaptu ta' ċittadini tagħna u għall-protezzjoni tal-ambjent li huwa għal kulħadd. Grazzi. Thank you very much. Uh, now for a minute. Grazzi ta' sew minuta u nofs Onorevoli McGuinness. Grazzi ta' sew, Signora President, u nilqa lill kummissarju Hogan bit-titlu il-ġdid tiegħek, il-Kummissarju tal-Kummerċ. Eh, għaddejt minn ġottaġa għal ġonnar għaliex l-ebda fajl li kellek ma kien faċli. Qed nitkellmu hawnhekk dwar żewġ affarijiet li qatt irridu jiġu attwati ftehim li li jintlaħaq iżda mhux implementat u xi ħaġa oħra titlu li ngħidu nidunaw id-dettalji tiegħu. Niftakar meta Storm Mendelson kien il-kummissarju tal-kummerċ fl flokok u jiena kont allarmata minn kwalunkwe aspett ta' dan it-tip ta' ftehim kummerċali u għalhekk ta' fażat xirrid ngħid tajjeb jekk forsi tkun tista' sterħilna ftit moħħna fuq x'impatt li taħseb li se jkollu dan il-ftehim fuq il-bdewa Ewropej jekk se jkun hemm tnaqqis ta' produzzjoni tal-laħam fl-Ewropa li jissodisfa dan il-ftehim kummerċjali u jekk dan huwiex arranġament tajjeb jew le. Dalodu tkellimna dwar riżoluzzjoni kif nistgħu nipproteġu d-dakkara u biex nerġgħu eh, indaħlu l-istatus tagħhom anke prodotti ta' protezzjoni ambjentali e, u kien hemm irrid jipprojbixxi kollox, ma naħsibx illi għamilna hekk fuq Mercosur m'għandniex kontroll u dejjem intlabna li jkun hemm ekwivalenza. Forsi wasal il-waqt li nqisu dan il-kunċett ta' ekwivalenza u kif nistgħu niggarantixxu illi l-kliem sabiħ li jgħad fid-diskors tiegħek li l-impatt ta' dan il-ftehim fuq l-ambjent eċċetera, kif se naraw li dan se jiġi tassew implementat fil-pajjiżi Mercosur. Grazzi tassew, issa għal żewġ minuti l-Onorevoli Lange. Grazzi tassew, Signora President. l ħaġa pozittiva dwar dan id-dibattitu hija li l-ftejm ta' Mercosur għadu mhuwiex finalizzat hemm il-possibilità li jsir sal-2021 għalhekk dan il-ftehim jista' jkompli jiġi żviluppat u hemm bżonn li jkompli jiġi żviluppat. Hemm punti li għadhom mhumiex ċari. Aħna għandna kapitlu dwar is-sostenibilità fejn ħanaraw l-implementazzjoni tal-ftehim ta' Pariġi qed inħarsu lejn il-foresti sostenibbli pereżempju iż-żamma ta' standards tal-ILO, l-kondizjonijiet tal-suq tax-xogħol u min-naħa l-oħra qed naraw żieda ta' 60 fil-mija fid-deforestazzjoni illegali u l-qtuħ tal-injam fl-Amazon. Qegħdin naraw pestiġida li qegħdin jiġu użati u li mhumiex permessi fl-Ewropa irridu niżguraw illi il art tal persuni indiġeni tiġi salvagwardjata u li jkollna leġiżlazzjoni li ġiet adottata li tmur kontra l-istandards tal-ILO li din titneħħa. Għalhekk irridu nirriflettu ftit dwar dan il-ftehim hemm bżonn niffokaw fuq tliet prijoritajiet. Sistemi ta' monitoraġġ irridu niżguraw illi ma nkunux qegħdin nimportaw prodotti li ġejjin minn eh, postijiet fejn hemm deforestazzjoni illegali għalhekk irid ikollna dawn il-verifiki fis-seħħ. U apparti minn hekk irid ikollna l-aħjar approċċ għas sostenibilità. Dan jiġi implementat kif suppost u nieħdu l-passi meħtieġa biex niżguraw li jkollna din is-sostenibilità fil-forestrija u li niżguraw li jkollna eh, standards tal-tastuq tax-xogħol. Apparti minn hekk hemm bżonn ta' mekkaniżmi ta' infurzar u eh, naħseb, Sinjura Ministru, il-Korea hija xempju ta' li ma konniex bizzejiet qalbina għandu jkollna eh, miżuri iktar koraġġużi. Grazzi tassew issa għal minuta u nofs l-Onorevoli Carlsbro, jekk joġbok. Grazzi tassew, Sinjura President, innirien fil-foresta Amazon f'dan is-sajf. U ir-retorika mit-tmexxija Brażiljana fuq il-klima waslet għal ħafna tħassib dwar il-ftehim Mercosur. Imma ejja nieħdu nifs kbir il ġewwa u nħarsu lejn il-fatti. Il-ftehim Mercosur diġà jagħmel riformi għal ftehim ta' Pariġi, anzi dan se jippermetti li l-ftehim ta' Pariġi jkun iktar effettiv u mhux inqas għaliex jenfasizza li jkun hemm kummerċ benefiċi reċiproku. Naħseb li hemm bżonn jittieħdu miżuri ambizzjużi sabiex insalvaw il-klima li nilħu l-aspettattivi tal-ftehim ta' Pariġi se jkun impossibbli jekk ma naħdmux flimkien. L-FTA bejn l-Unjoni Ewropea u l-Mercosur jagħtina opportunità unika biex nikkoperaw bejnietna, npoġġu pressjoni u li jkollna miżuri sabiex kulħadd ikun jista' jerfa' responsabbiltà. Apparti minn dawn il-kapitli ta' żvilupp sostenibbli, dan huwa xempju ta' kooperazzjoni sostenibbli biex nużaw politika kummerċjali bħala għodda li nsalvaw il-klima u mhux inqisuha bħala għadu tal-klima, dan il-ftehim ser e, e, jippermetti li jkun li jkun ftehim iktar ekoloġiku. Din hija opportunità li m'għandniex nitilfu. Grazzi. Grazzi lilek issa għal minuta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 Irridu naraw illi il-FTA jkun kompatibbli mal-Green Deal. Iva, hekk qed edina l-Kommissjoni li l-attivitajiet kommerċjali jridu jkunu kompatibbli mal-ftehim ta' Pariġi. Iżda qed irid ikonna soċjetà zero karboni fil-2050 u xort nistennew il-konklużjonijiet tal-FTA għal 20 sena l-ftehim ta' Mercosur irid jiżid emissjonijiet CO2 u l-kwantità ta' emissjonijiet ta' CO2 addizzjonali ħaj jagħmlu tajjeb għall-ammont li jiġi ġenerat kull f'Brussell kull sena f'Kopta' ta' Madrid dritt il-Brażil wera illi irid iwaqqaf dan il ftajim ambizzjuż u allura le il ftajim ju Mercosur mhux se jgarantixxi li l-Brażil ħajkunu miżmuma mill ftajim ta' Pariġi hekk kif qed jagħmel il-Kummissjoni. Il-Green Deal qed tipprevedi li setturi kollha jkontribwixxu għat-tranzizzjoni ekoloġika u soċjali, is-setturi kollha wkoll hemm tnej il-modell agrikolu il-politika kommerċjali li mhux qed tippermetti li niksbu l-għanijiet tal-Green No Deal jekk ma jiġux riformati il-ftehim Europa Mercosur huwa huwa test ta' kredibilità għal Green Deal Gratifika l-ewwel wieħed huwa li nkunu jkunu qegħdin eh, minn neħu ċans li jkun hemm it-tieni. Grazzi. For two minutes now, Mr. Grazzi għal żewġ minuti l-Onorevoli Madison. Grazzi tassew għal kemm il ftehim ta' Mercosur se jwassal għal żieda sostanzjali ta' esportazzjoni ta' prodotti manufatturati fl-Unjoni Ewropea se jkollu wkoll effett pożittiv fuq is-settur agrikolu Ewropew li diġà qiegħed jaffaċċja kriżi li qed marajna bħala qabel apparti minn hekk finanzjament tal pak li qed jikkontribwixxi għall kriżi agrikola f'ħafna pajjiżi bħall-Estonja. Imbagħad, apparti minn hekk, għanna il-reliġjon il-ġdida tal-istat tibdil fil-klima biljuni ta' euro qed jintefqu biex nitrasformaw is-soċjetà Ewropea biex niksbu l-hekk imsejħa neutralità tal-karbonju sal-2050. Dan fil-waqt li pajjiżi bħaċ-Ċina u l-Indja jħossu ma jħossuhomx ħatja li jipproduċu tossito tal-karbonju jkomplu jkabru l-ekonomija tagħhom dan il-patt ekoloġiku huwa ta' skapitu għall-aktar membri importanti f'soċjetà tagħna dawk li japprovdulna l-ikel il-bdewa Apparti mill-effetti li se jkollu l patek loġiku fuq settur agrikolu, se jaffetwa wkoll pajjiżi li jiddependu fuq il-karburanti fossili għal forniment tal-enerġija tagħhom u għalhekk il-riżultat ta' dan se jiġu affettwat il-ħaddiem naħdmu dawn is-setturi. U darba ħanedu l-Estonja bħala eżempju pajjiżi huwa indipendenti f'dak għandu x'aqsam mal-forniment tal-enerġija iżda jiddependi fuq il-żejt domestiku, riservi ta' żejt domestiku. Bil-ftehim il-ġdid l-Estonja se kollha jiddependi fuq pajjiżi oħra. Dan ser jipperikla kompetittività ta' pajjiżna u apparti minn hekk l-indipendenza u sovranità tagħna. L-alternattiva għall karburanti fossili skalla tkun il-biokarburanti iżda skont l-aħħar riżultati il-biokarburanti mhumiex soluzzjoni għal ġuħ, diżastri ambjentali u l-abdaħa ġoħra. Infatti probabbilment dan ser jagħmlu l-affarijiet agħar. Ir-raġuni hija sempliċi il-fiżika. il kwantità ta' biokarburanti meħtieġa biex niġġeneraw il-forniment tal-enerġija iżid il-gassi ta' effett serra fl-atmosfera, bażikament naħlu l-enerġija biex nipproduċu l-enerġija. Apparti minn hekk, l uċċuħ tar-raba u l-art li setgħu ġew użati għall-ikel qed minflok jiġu użati għall-enerġija u minflok ma noqogħdu ninkwetaw fuq il-kompatibilità tal-fejm kommerċieles mal-Merkosur u l-patt ekoloġiku, ir-rappreżentanti ta' ċittadini Ewropej għandhom aktar ikunu mħasba fuq l-impatt devastanti li dawn iż-żewġ inizjattivi se jkollhom fuq il-bdiewa tagħna u anke fuq eh, ċittadini Ewropej fuq livell iktar ġenerali. Grazzi tassew issa għal minuta l-Onorevoli Aguilar. Grazie, signora Presidente Grazzi, Signora President, fl-Europa għanna diskors ta' moda kurrenti ħafna, popolari ħafna fuq il-Green Deal, imma qed jibda falli u juri l-ipokrizija ta' kif edin naqsu dawn il-prodotti importati imma il-problemi hija li dawn il-prodotti edin jikkompetu f'suq globali ma mhux bl-istess regoli. Għalhekk jekk hemm dawn il- Um, per eżempju l-użu tal-antibiotiċi tal u l-ormoni, il-Merkosur jipermettu għom dawn, aħna għanna um, il-ċertu miżuri li jridu jiġu mpoġġija fis min minnaħat tal-produtturi Ewropej. Il-kapitlu fuq is-sostenibilità fil ftehim tal-Mercosur huwa sempliċement dikjerazzjoni ta' intenzjonijiet li jmur kontra realtà ta' kif il-pajjiżi tal-Mercosur fil-fatt jipproduċu il-likel. l-ikel. il likel il-Merkosur mhux biss qed ipoġġu taħt dida il tessut tal-agrikoltura imma wkoll il-sostenibilità u l-klim fuq il-Green Deal fl-Ewropa. Grazzi. Next speaker for one minute, Monsieur Morel, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, on nous pose la question, est-ce que le Green New... Si il-tejmir ikun kompatibbli ma dak ta' Mercosur u l-Green Deal jiena lija u għale, jgħale, mitweġiba għal din mistoqsija. Naħseb hija xi ħaġa E, ta' ammirazzjoni li l-kollegi tal-lemmin qed jitkellmu fuq entużjażmu li grazzi għal dan il-ftehim sur Bolsonaro u issa b'mod mirakolos ħajsir persuna jiddefendi l-ambjent u tal-persuni indiġeni l mhux se mhux hawn każ. E, mhuwiex kompatibbli li dawn it-tnejn żewġ affarijiet għaliex qed iżidu l-kwota rati ta' esportazzjoni għas-soġa għal e, sokkor għal laħam 9 biljun miljun tonnellata addizzjonali għal gassijiet effett serra mhuwiex kompatibbli għaliex il-ħbib ta' Bolsonaro li jirprezentaw il-negozji l-kbar uh, komplu jgħirdu l-Amazon. Hemm perċentwali kbiri li huma jkontribuċu għirrit taħħom. tagħhom. U dan fil-fadder sem ħaj jisponi l europa prodotti iktar perikolużi għaliex aħna rajna rizultati ta' COP25 fi Madrid u l-Brażil ma' pajjiżi oħrajn ma waqfux jiġġieldu l-Ewropej id difidzi il-prinċipju ta' prekawzjoni tagħhom, jiġifieri kienx kompatibbli le. U nfakkarkom kollegi, mejn noqgħodux nkunux inġenwi laqas ipokrisi. Merci. The next speaker for a minute. Grazzi għal minuta u nofs l-Onorevoli Sinčić. Hvala vam. Svijet se mijenja jako i brzo, a sve politike u tem... Grazzi tassew, id-dinja qed tinbidel brata maġla u l-politika bbażata fuq il-vjolenza ma tistax eh, tikseb suċċess F'dawn il kundizzjonijiet estremi li smajna dwarhom fil-Kumitat Envi wkoll dawn kienu avvenimenti li kienu jiġru darba f'mit sena, issa qed jiġru kull sena. Mis-sebgħinijiet sal-lum aħna bħala bnedmin tilna 60% tal-annimali fuq din il-pjaneta u kapaċi ħafna naqirdu l-insetti wkoll dan id-diskutajni hirbira. Minn meta aħna sakemm ħanibqgħu nkunu arroganti. U meta sa nibdew nirrispettaw l-ambjent fil-bidu ta' dan is-seklu 21 m'għandniex nibbażaw irwieħna ta' fuq politika tas-seklu 19 fuq il-kummerċ u il tkabbir, għandna nipproteġu l-foresta tal-Amazon, għandna nirreżistu l-hedonizmu u nirreżistu l-vjolenza. Għanna nirrifjutaw dan kollu. Issir ħafna xogħol biex ħafna ġlit għal xejn. Irridu nwaqfu id-djon li irdu l-pajjiżi. Għanna għandu ikollna għandna nwettqu xogħol fiktar dettall u li jkollna politika li jkollna politika bdata fuq l-aggressjoni ma ħadd wasalna mkien. Grazzi l-Onorevoli Garcia Margallo. Jidher li hawnhekk għandna dilemma fuq il-kummerċ ħiles, jew jew kummerċ ħiles, jew protezzjoni tal-ambjent. Jiena fl-opinjoni tiegħi eh, dan id-dilemma hija faċli il-liberali jemnu li t-tibdil fil-klima ma jeżistix jew li t-tibdil fil-klima eh, mhuwiex fidejn l-istati mm, il-bnedmin għalhekk il-kummerċ ħieles huwa aħjar minnaħa l-oħra il-ħodor, partit ta' ħodor jaħsbu li kwalunkwe ftejim kummerċali huwa mod ta' kif kulħadd jagħmel li jrid mingħajr ma jagħti kas l-ambjent. Fl-opinjoni tiegħi, id-dilemma hija faqwa fals. Aħna dak li rridu nagħmlu huwa narmonizzaw il-protezzjoni ta' l-ambjent mal-ftuħ tal fruntieri Irġifieri li konna żvilupp sostenibbli. Fl-opinjoni tiegħi il-ftehim qed jagħmel dan b'mod tajjeb, il-ftehim jgħid li qed nirrispettaw il-ftehim kollu ta' ambjentali tal-ambjent li għandu jinwetqu il-ftehim ta' Pariġi li jobbliga li l-pajizi membri li jagħmlu riforestazzjoni importanti jobbliga li jkun hemm soċjetà eh, anke poġġi pressjoni fuq il-kumpaniji privati u jistabilixxi regoli ċari ħafna fuq il-sigurtà tal-ikel għalhekk jiena il-grupp tiegħi huwa favur il-ftehim mal merkosur għaliex aħna nemnu li dan il-ftehim jirrispetti l-impenn li aħna għandna u li rridu nrispettaw fil-Green Deal fuq il-protezzjoni tal-ambjent. Grazzi, sa' zewċ minuti. Is-Sinjura Gutland. Nistennew għax ġejja. Kważi waslet. Naddi kelma lilek. Grazzi ħafna niskuża ruħi. Kollegi, il-ftehim il-Green Deal Ewropew fl-aħħar kien hemm reazzjoni mal-Green Deal il-ġdid. U din hija xi ħaġa li assolutament għandna bżonna dan il-ftehim il-ġdid jista' jbiddel l-affarijiet u hija opportunità verament tajba. Jien għandi nifsi maqtuħ ma sempliċement rrit ngħidilkom dawn il-klim. Huwa verament importanti li naraw li dan il-ftehim il-ġdid imur id fit ma' aspettattivi kbar ukoll u jiena nittama li kummissjoni hija konxa ta' dan u li huma lesti li jindirizzaw din il-kwistjoni partikolari il-lum fl-oqsma kollha. U jiena naħseb li irridu inħarsu verament lejn il-leġizlazzjoni eżistenti ħarsu li għam il-qrib. Aħna fil-grupp tal-SND rridu li dawn il-tibdiliet isiru fl-Ewropa kollha u nittamaw li l-ġenerazzjoni żagħżugħa li qegħdin fit-toroq jagħmlu l-protesti li huma iħossu li dan il-Parlament qed jieħu il-problemi ta' l-ambjent b'serjetà kbira li aħna lesti li nagħmlu tibdil għal ġejjieni. Il-Green Deal il-ġdid huwa serju huwa pass ieħor lejn l-iżvilupp sostenibbli fil-ġejjieni l-protezzjoni tal-ambjent. Minnaħa l-oħra rridu ngħidu li l-ftehim il-ġdid għan huwa obbligu għandu responsabiltajiet miegħu wkoll. Iġviri fi klim oħra, maħniex sempliċement qed nagħmlu eh, tapit aħmar għal dan il-ftehim il-ġdid favur l-ambjent, imma jinvolvi wkoll dialogu kontinwu mal-Parlament Ewropew sabiex inkunu nistgħu niżviluppaw din il-politika anka fil-ġejjieni għalhekk irridu nibdew bil-ħidma tagħna kemm jista' jkun malajr jiena nħoss li huwa importanti ħafna li aħna fil-ġejjieni inħarsu mill-qrib u naraw x'ħajkunu il-problemi qabel dawn il-problemi qabel ma jaslu problemi u nerfaw responsabiltajiet serji ħafna li għandna fuq dan il-kontinent. Issa dan il-ftejim il-ġdid, il-Green Deal, din hija xi ħaġa li għandna u imma irridu nkomplu nibnu fuq dan Irridu naħdmu sabiex inħejju għal konferenza ta' Glasgow tal-ġejjeni u naraw l-impenji kollha madwar id-dinja jiżdiedu u rridu nimxu b'mod strateġiku. Issa, Sinjura Raffaella għal-minuta. Sinjura, Sur Kummissarju, l sviluppi riċenti fi wto u rewna kemm huwa valur li l-Ewropa għandha netwerk li qed jikber ta' sħubijiet ma' pajjiżi terzi. Ma trix tkun ġenju biex tifhem kemm huwa tajjeb li konna relazzjonijiet kummerċali mal-Kanada, mal-Ġappun, mas-Singapur u ħafna oħrajn. Għaliex oħrajn qegħdin iwaqqgħu dak li ilu jinbena fuq 20 ta' snin U issa ejja namlu li dawn il-tejmiet ikunu l-aħjar li jistaw ikunu għabbażi tal-valuri tagħna u b'rispett tal-ambjent. Il-Kummissjoni kif ħassa sigura li pajjiżi tal-Merkosur jirrispettaw il-ftehim ta' Pariġi u jekk le x'ħajkunu l-konsegwenzi? L-Europa kienet fl-aħjar tagħha meta tagħmel pressjoni ekonomika għal ġid fid-dinja bodo tradizjonali u binfurzar aktar effettiv pal marajna fil-Green Deal inkunu nistaw nieħdu passi fid-direzzjoni tajba u huwa għalhekk li nitlob lill kummissjoni sabiex tagħmel infurzar effettiv tal-regolament fuq l-injam e, eh, fl-Amazzonja sabi li hija parti importanti tal-ekosistema tagħna speċjalment għal nies indiġeni li drittijiet fundamentali tagħhom qed jiġu medda. Grazzi. Grazzi issa l-kellim li jmiss għal-minuta Signora Jones. Jones, anzi. Grazzi. Kollegi, il-mistoqsija ċentrali għawek hija il-konsistenza, il-politika kummerċali tagħna hija konsistenti mal-miri tal-klima, it-tweġiba huwa ċar li hija le Ovvjament huwa minnu li l-kummerċ jista' jkun ta' benefiċċju għaż-żewġ naħat, anka it-tfal jista' jgħidulek hekk, l-iskambju tal-karti tal-boċċi fil-playground pereżempju, imma mhux kull kummerċ huwa tajjeb. U dan il-free trade għandu spejjeż moħbija aħna il-koll edin nħalsu il-prezz tal-sfruttament tal-foresti u tal-erda tagħhom li aħna ikonna il-ċanga li ġejja minn animali li jitrabbew fuq postijiet li qabel kienu l-Amazzonja ma minx sens. Sur Ministru, inti semmejt eh, użajt il-kelma robust, jina fim tal-ewel rubbish u kelli najt jina fim sew, ma fim sew, le miex rubbish, miex xej, imma eja naħsbu ftit dwar, memx xejf dak il-kampir kapitlu li ħajwaqqa fil-Bolsonaro. Intom t-referu wkoll għall-impenn fuq l-artiklu 5 ma mhux ma jistax ikun iżjed ċar li frankament il-President Bolsonaro ma jinteressax mill-ambjent u mill-Amazonja u il-pożizzjoni tiegħu fil-COP 25 u rew dan biċ-ċar. Issa hemm kollegi f'din il-Kamra li qalu li ħanamlu iżjed pressjoni kif firmaw dan il-ftehim. Dan mhux minnu hemm l-ebda prova ta' dan il-pressjoni tiġi qabel ma jiġi firmat il-ftehim u għandna bżonn prova minna min-naħa tagħna wkoll il-politika kummerċjali hija kompatibbli mal-miri ta' klima u ta' biodiversità u nixtieq nitlobkom li tassiguraw li dan isir. Grazzi. Grazzi il-kellim li miss l-Onorevoli Lancini. Grazzi, Signora President. L-ftejm ta' skambju ħiles mal-Merkosur huwa l-ikbar fejm kummerċali l-Unjoni Ewropea tista' tikkonkludi bil-kostituzzjoni ta' su ta' 780 miljun persuna u minkejja dan aħna llum lum edinaw nsaqsu jekk il-ftejmiet kummerċali anke dak mal-Vjetnam u miex kompatibbli mal-istandards ambjentali, soċjali u ta' xogħol tagħna fil-negozjati jiġu mħarsa biss interessi speċifiċi mingħajr ma nitolbu ċertu reċiproċità u speċjalment nissagrifikaw eh, id-drittijiet tal-bniedem u impoġġu ċertu setturi produttivi fuq oħrajn. Minkejja sigurezzi minnaħat tal-Kummissjoni li titkellem fuq monitoraġġ rigorus, għatem ħafna tħassib marbuta mhux biss eh, minħabba l-skandlu tal-laħam ħażin li kellna riċentement, imma anka il-fatt li il-katina ta' produzzjoni m'għandix l-istat fil-Merkosur, m'għandix l-istess miżuri ta' sikurezza bħalma għanna aħna anka per eżempju l-alf għal per eżempju il- it-tjur ehm, li kien hemm skandli riċenti u l-istess f'affarijiet oħra fejn hemm numru ta' parassiti. Il-battalja kontra in-nirien pereżempju jidher li enet iżjed il-politika politika, il-polemika politika mal-gvern tal-Brażil u mhux billi qalbu għal eh, livelli aktar ekoloġiċi. U b'dawn il-ftejemiet maħna qed nagħmlu xejn konkret biex insaħħu jew intejbu l-standards ambjentali tal-pajjiżi ehm, bsieħba tagħna. Jekk l-Unjoni Ewropea trid verament tkun koerenti mal-prinċipji ta' salvagwardja tal-ambjent tal-libħra u tal-oċeani, għaliex allura ma nsaqsux bħala kondizzjoni vinkolanti li ma jkunx hemm l-użu tal-plastika monouzu anka ma' dawn il-pajjiżi fejn qed nagħmlu ftejmiet kummerċjali magħhom. Għaliex il-kontijiet iridu dejjem għom il-ċittadini u l-intrapriżi Ewropej. Grazzi. Thank you very much now for Grazzi ħafna issa għal minuta naddu Assur Rawson. Anki illum hemm manifestazzjonijiet tal bdewa fil-pajjiżi u għaliex għaliex hemm ħafna regoli li applikaw għalihom u marġinu ta' manuvra ftit li xejn għandhom barra minn hekk dejjem qegħdin jitpoġġew taħt pressjoni l-bieraħ il-Kummissarju Timmermans għalhekk u eh, qed ikunu attakkati u għal kunċetti obsoleti l-Ewropa tħares il fuq U jekk jiena nħares lejn il-patt ekoloġiku hemm ħafna ambizzjonijiet imma realiżmu kważi xejn hemm ħafna għanijiet onorevoli mebda disponibilità biex dawn jitwettqu jinħallaħqu. Għalhekk mela għalfej hemm bżonn il-tant żmien biex jinħarġu il-permessi għall lejjel ġodda u mbagħad hemm prodotti importati bi prezz baxx mill-Merkosur fejn japplikaw regoli differenti L-affarijiet iridu jinbidlu għalhekk iridu nkunu burin b'dak li l ħakna nagħmlu sissa rridu nkunu realisti u jkollna kundizzjonijiet indaqsa għal żewġ naħat u rridu nxambru l kmin biex ikun hemm agrikoltura tar sostenibbli. Grazzi ħafna l-Onorevoli Urban Crespo. Grazzi, President. Bolsonaro qal li l-Brazil se joħroġ mill pat il ftejm ta' Pariġi u se jkompli jeqret il-foresta tal-Amazonja. L-Unjoni Ewropea qalet li missa tiffirma ftejmiet kummerċjali ma' pajjiżi illi ma jirratifikawx il-ftejm tal-klima ġimgħa ilu dan il-Parlament iddikjara eh, emerġenza klimatika u ftit ġranet ilu il-Kummissjoni ħarġet il-patt ekoloġiku il-ġdid imma dan kollu ma jiswa xejn meta nitkellmu fuq il-kummerċ eh, biex naqdu il-multinazzjonali l-Unjoni Ewropea għada tinnegozja mal-gvern negazzjonista li jobbot in-nisa ta' Bolsonaro ftejim eh, kummerċali mal-Mercosur kas ieħor eżempju ieħor tal ipokrasija li fuq hija bbażata l-politika ekonomika tal-Ewropa li ngħidu il il-deforestazzjoni li qed issir imur kontra l-ambjent u se jżid ukoll il-persekuzzjoni ta' dawk li jiddefendu drittijiet tal-bniedem fil-Brażil kif qalu hawnhekk f'din is-sala il-finalisti tal-Premju Saharov. Għalhekk il-mistoqsija din jekk hux kompatibbli dan il-ftehim mal-Merkosur mal-Patt Ekoloġiku l-ġdid it-tweġiba hija le għatanna zmin żmien biex imbidlu l-affarijiet u biex inwarbu dan il-ftehim. Next speaker for a minute and a half, Mr. Buda, please. Mulțumesc, doamna comerciale sunt necesare oricărei activități economice serioase. Grazie, signora Presidente. Iva, il-ftehim kummerċjali huwa importanti għal kwalunkwe eh, attività, imma meta nitkellmu fuq il bdiwa meta nitkellmu fuq kompatibilità, bejn il-ftehim ta' Mercosur u l-Green Deal hija xi ħaġa assurda. Il-ftehim mal-Mercosur toħloq tliet kwistjonijiet kbar l għennek li niġildu il-bidla fil-klima. Hija diffiċli li titkellem fuq il-stabilità fil-Unjoni Ewropea u nallokaw il-riżorsi finanzjarja li fil-waqt illi il-pajjiżi tal-Mercosur qed waqgħu s siġar sabiex eh, joħolqu l-prodotti huma. Mbagħad qed nitkellmu fuq il-kwistjoni tal-farm to fork u aħna nimponu ehm, standards ta' kwalità għolja fuq il-prodotti kollha tal-ikel mill-bdiewa eh, Ewropej. Fil-waqt illi l-pajjiżi ta' Mercosur m'għandhom xejn minn dawn l-standards, imbagħad eh, kellna anki ċanga Eh, illi eh, ma kienx frisk u ma ġiġdetet. Nistaw nizguraw li dan ma jġax jiġri għal darboħra. It-tielet ħaġa, il-bdiewa fl-Unjoni Ewropea jridu jirrispettaw numru ta' restrizzjonijiet u projbizzjonijiet ta' pestiċidi u antibiotiċi fil-waqt li tbdiewa fil-Merkosur ma jridux jimxu ma l jimxu mal-istess obbligi. U allura rridu niżguraw illi dan il-ftehim wasal għal eh, tweġġibiet ġusti għal tħassib tagħna biex għattajab tal-bdiewa fil-Merkosur fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Issa għana Sur De Castro. President. President. Assis Komissarju Hogan bil-Green Deal l-Unjoni Ewropea trid ikollha ftehim ġdid mal-ċittadini u mal-konsumaturi patt li grazzi l istrateġija mill-anqas għall-mejda tista' tiġi rinforzat u indirizzat il-kwalità tal-ikel, jiġifieri l-kwalità tal-prodott li jkun nutrienti u tajjeb u li l-proċess tal-produzzjoni jkun ġust, sostenibbli u trasparenti l-bdewa l-produtturi Ewropej huma lesti biex jilqgħu dan din l-isfida. Jinforzaw iżjed l-istandard produttivi tagħna diġa' li huma l iżjed fil fuq livell globali ma nistawx nippermettu li nfusna li nħalluhom waħedhom irridu nagħmlu iżjed sforzi u eh, natom kull nġildu niproteġuhom mill-kompetizzjoni reali minn pajizi terzi hawnhekk dan huwa objettiv li wieħed ma jistax evitaħ iżjed il-Kummissarju. Iżda ma jistax jiġi limitat biss għal ftehim mal pajjiżi Mercosur fil-fatt permezz tal-diplomazija ġdida ambizjuża fil-gwad tal-ikel Ewropea bbażata fuq reċiproċità tal-istandard produttivi bejn l-Unjoni u l-imsieba kummerċjali tagħna kollha u bekk nista' nkunu eh, insiru verament riferiment ta' livell globali għal għad definizzjoni tal-prodotti tal agrikoli u alimentari u għall-istandards tagħhom. Grazzi. For one minute. Grazzi ħafna, issa l-minuta naddu għas-Sir Lockegaard. Grazzi ħafna, President. Il- ftehim ta' l-Unjoni Ewropea għal Mercosur ikun ta' benefiċċju għal kulħadd u allura rridu nirrikonoxxu dawn il-benefiċċji ma ma jistax ikun nħarsu lejn eh, lejn irridu eh, nħarsu lejn il-mezzi ta' kif ħanaslu għalihom, irridu nħarsu lejn il-Brażil bil-nirin fil-foresta tal-Amazon u nħarsu lejn l-sfida fil-kustjonijiet tal-klima. tal klima Eh, u importanti li namlu pressjoni fuq Bolsonaro li għandu bżon l-aktar dan il-ftehim, iktar milli għanna bżonnu aħna. Forsi mhux interessat fil klima ma żgurru interessat f'ekonomija b'saħħitha u allura eh, din dan ikun żball eh, politiku kbir li wara 20 sena ta' xogħol għal dan il-ftehim nitilfu kollox. U allura naħseb irridu nagħmlu l-affarijiet mill-aħjar mod possibbli irridu naħdmu għal tkabbir, għal transizzjoni eh, nadifa,